fuq l-agenda tagħna għandna ir-rapport tas grip limitazzjoni tal-emissjoni ta' ċerti sustanzi li jinġissu l-arja. Ovvjament nisimgħu l-ewwel ir-rapporter is-Sur Andrej Grips. Id-direttiva li se nivvutaw fuq għada titratta il-limiti ta' nitrogen oxide u naraw ukoll monitoraġġ tal-emissjonijiet tal-karbon qed nitkellmu fuq l-impjanti wkoll li imorru mill-1 sal-50 megabytes, ġifieri dan huwa kollu parti mill-protezzjoni tal-arja. Hemm il-direttiva ta' l-eco design li titratta il-normi għal dawn l-impjanti tal-kombustibili u din id-direttiva li titratta l-impjanti li huma ikbar minn 50 megawatts. Qed nitkellmu għal iktar arja pura li naslu għalija b'mod bil-mod il-mod. il mod ħafna impjanti li diġa jeżistu imma hemm proġetti ukoll li jridu investu fuqhom. Dawn l-impjanti li qed nitkellmu fuqhom huma iktar dawk tal-kumpaniji tal-utilities jew kella tal-SMEs jintużaw biex isaħnu l-iskejjel, l-universitajiet u l-isptarijiet ħafna drabi huma ikollhom standards għoljin ħafna imma sabiex jilħu dawn l-standards il-ġodda skont id-direttiva, per eżempju meta wieħed jitkellem fuq il-biomass għal pajjiżi skandinavi, iridu wkoll jiġu aġġornati dawn l-impjanti. Dawn l-impjanti li jipprovdu il-sħana għal djar jippruvaw ukoll li ma jkunx hemm spejjeż li ma jkunx hemm spejjeż żejda. U jikkontrollaw ukoll eh, l-ispejjeż għall-utenti aħħarija. Hemm l u kol tal-politika li f'single residential eh, units isħana ma tintilifx. Qed nitkellmu fuq l-iktar reġjuni ta' l-Ewropa tal-ċentrali u tal-Vant il-dokument taħħari, direttiva, um, jitratta, bilanċ bejn il-bżonijiet tas soċjetà il-bżonijiet tal-ambjent u anki dik ta' eh, l-ekonomija. Naraw u koll li memx iktar problemi għall-utenti eh, eh, aħħarija se jkun hemm ta' trialogu bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament il-proposta ġiet aċċettata fil-Koreper hemm pajjiż wieħed biss li vota kontra u fil-Kunsill ta' l-Ambjent kien hemm ukoll maġġoranza dan kollu seħ f'Lulju. Imma n negozjati mal-Kunsill ma kinux faċli ridna naqblu fuq kull dispożizzjoni ta' direttiva, imma irridu niswa bħala pakketta xuwa approach ġdid. Jena nishtiq nirringrazzja il-kull minn eni, it-tim ta' negozjaturi kollha tal-Parlament Ewropew, nirringrazzja shadow rapporters, nirringrazzja ukoll il-Presidenzja tal-Latvja u il-rappresentanti tal-Kummissjoni Ewropea għal kollaborazzjoni kollha. Grazzi għal dan kollu wasalna għal arranġamenti li huma sodisfaċenti għal kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa għal Kummissjoni Is-Sur Phil Hogan. President, Onorevoli Membri tal-Parlament, jiena sodisfatt ħafna li għandi ċans nipparteċipa. Għax il-Kummissarju Vella qed nissostitwih ma jistax ikun maħna l-lejla. Meta nitkellmu fuq dan, is-suġġett naraw li huwa il-pakket tal-Clean Air li ġi preżentat mill-Kummissjoni f'Diċembru tal-2013 u huwa importanti fil-pjantazzjoni seba' wieħed. L-idea hija li dejjem innaqsu ir-riskji eh, għall-saħħa għax dan kollu kien ukoll eh, nafu jiena dan is-suġġett għax ġie adottat matul il presidenza tal-Irlanda fl-2013. Nafu li 400.000 nies imutu qabel il-waqt u id-direttiva tal-medium combustion se tara li um, tala il-lakuni li jem fil-normi fil li għanna palissa. Um, u kol l-emendi għal-direttiva li għada fuq il-mejda għannom tal-Kommissarju Uvella. Nishtiq nirringrazzja il-rapporter, nifraħlu kol il-kollegi kolla għal xogħol verament sħiħ li sar fuq din il-proposta. Grazzi għal negozjaturi tal-Parlament irnexxilna nżommu direttiva l-proposta taħħa fl-integrità taħħa. Anki jekk daħħalna ċertu flessibilità biex tkun tista' tiġi eh, tidħol fis-seħħ l-użu tal-biomas bħala il-kombustibili naraw li konna il-politika tal-klima u anki tal-tniġġis li nkunu nibqaw konsistenzi. Naraw li l-emissjoni tal-karbon monoxide u l-effiċjenza tal-enerġija dawn kollha ukoll qed inqisuhom hemm il-klawżoli tar-review. Dawn il-medium combustion plans eh, juru li regolamenti jistgħu jsiru aħjar se jkun importanti għal SMEs u jagħti iktar ċertezza fuq medda twila ta' żmien u ukoll innaqsu il-pis amministrativa l istati membri. Fl-aħħar nixtieq jiena nisħaq fuq il-fatt li apparti l-effiċjenza għall-ambjent din id-direttiva qed se tuża teknoloġija avvanzata fl-Ewropa. Se tejn l-industrija fl-Ewropa li dejjem ikollha teknoloġiji ta' dimnet anke fid-dinja imma irridu nara hemm il-no opinion u ukoll il rridu nagħmlu dekirazzjoni fuq grazzi ħafna ħafna. Dank, Kommissar. Nun sollte für den Grazzi, Kommissarju. Sur Fedeli suppost għal l ma mux jataw, għalek il-kelim li jmiss is-sur u għassur Lavija. Grazzi, President, Komissarju, l-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja r rapporter Gżib u l-kollegi kollha li ħadmu biex neħu dan il-ftehim li permezz tiegħu issa se jkollna regolamenti Ewropej għal settur li sissa ma kellux regoli. Nirringrazzja l-Kummissarju l-Presidenza għal l-ispirtu ta' kollaborazzjoni li rajna matul in-negozjati kollha qed nitkellmu fuq dawn l-impjanti u 50.000 fl-Europa li qed nitkellmu sa 50 megawatts. U qed nitkellmu wkoll fuq it-tnaqqis ta' tniġġis limiti għall-impjanti li għandna diġà jeżistu dawk li għadhom qed jinbnew. Dejjem ġifiri rridu naraw li l-emissjonijiet jonqsu mill-Istati membri. Ovvjament, aħna nixtiequ li l-arja u s-saħħa ta' ċittadini dejjem imorru għall-aħjar it-tniġis fl-arja. Il-dokument huwa kompromess minn pożizzjonijiet differenti li kienu diverġenti. Il-proposta tal komissjona tal-ewwel ġiet emendata. Id-direttiva dejjem eh, rajna li tmur għall-aħjar biex verament fl-Unjoni Ewropea l-atmosfera tmur għall-aħjar minar ma namlu eh, piżijiet oħra għal kumpanniji il-valuri limiti, limitanti, u naraw li l-klawzola ta' revizjoni li titċekja li fl-2020 il-progressi l-progressi li kunu saru mill-impjanti. Dan ovvjament qed jippreparana tajjeb pal kop 21 il ta' Pariġi għax l-Unjoni Ewropea se tkun il-protagonista ewlenija fid din il-ġlieda għal eh, kif għal klima. Nirringrazzja daw kollha li ħadu sem fin-negozjati. Grazzi. fil Dank und nun ist Massimo Paolucci für die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen. Grazzi ħafna. Żewġ minuti jasur Paolucci. Grazzi. Fl-aħħar wara ħafna paroli mill-kli qed naħorġu il-fatti għandna il-regoli iktar minn 140 elf impjanti ma kienux eh, din taħt regolamenti qed nitkellmu fuq l-impjanti għall-elettriku il-produzzjoni ta' sħana qed nitkellmu fuq il-carbon monoxide u dak kollu li l-atmosfera. Diġa smajna kif qal il-Kummissarju ħafna nis imutu qabel il-waqt minħabba dawn il-problemi. Et nitkelmu u kol ġifiri 62% tal-atmosfera tal-Unjoni Ewropea. Għanna dan u għaftejim raġonevoli. Raġ li qiegħed jara eh, jowseb is-saħħa tagħna u dik tal-pjaneta mingħajr ma jġib dannu għal l-industrija fl-Ewropa rridu naraw u kol il-monitoraċ tal-carbon monoxide. Em l-emissjonijiet u kol il-tempi tal atwazzjoni il-fat li kunem miżuri iktar stretti għal dawk id-żoni li imorru li l-in minn dak li huwa permess palat nġis. Għal dawk l-impjanti li, li jieħdu ħsib il-isħana u anki tal-biomassa. Aħna nisperaw li għada dan il-vot il itina raġun. Grazzi. U issa is-Sinjura Venevska għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sinjuri, din hija aħbar tajba li d-direttiva issa fil-forma ħarija tagħha fuq l-emissjoni ta' ċertu sustanzi li jniġsu fl-arja qed kopri u tnaqqar il- il-perikli konnet naħsbu fjom aħna l-installazzjonijiet tal li jiproduċu isħana fil-reġunijiet fejn otjinu pil-Polonja ġdawn ħafna minnom jiddependu mill-karbonju, mill-faham. Dawn ġew immodernizzati skont il-liġi Pollakka għalek jekk nimponu obbligi ġodda għal iktar modernizzar, dan kollu jista' iġib għal iktar spejjes. U ħafna minn dawn l-impjanti se jkollhom jingħalqu. Irridu bekk nużaw sistemi ta' tisħin individwali u l-emissjoni tikompli jolo, għax dawn ikunu iktar difhim għalek mill-punt di vista ta' s-saħħa l-effetti se jkunu bil-kontra il-possibilità li neskludu installazzjonijiet bħal daw, impjanti bħal daw, sew naraw li ma jitwaqfux sal-2030, naħseb hija xewqa eh, raġonevoli jiena għalhekk sodisfatta li l-emenda ġiet ikkonsidrata f'din id-direttiva il-fatt li il-miżuri iridu jittieħdu f'kondizzjonijiet stabbli. l skandlu tal-Volkswagen, il-kumpanija li ingannat dwar l-emissjonijiet. Dan kollu jorina kemm huwa importanti li konna obbligu realistiku biex innaqsu l-emissjonijiet u ukoll kif aħna għanna naraw li dawn qed jiġu obduti. Grazzi ħafna. Issa għall-alde is-sur ħawtime. Iva, grazzi, Signora President. Ix-Shadow Rapporteur tal-Alde u anki tal-gruppi l-oħra għandhom jiġu ringrazzjati għax verament taħdibna misħieħ biex nilħu dan ir-riżultat. Jiena naħseb matul din il-ġizlatura qegħdin naslu verament fl-aħħar fuq dan is-suġġett anki ġifiri għall-impjanti żgħar kif konna ippruvajna nagħmlu dan ix-xogħol ukoll għall-impjanti l-kbar. L-missjonijiet li konna l-arja eh, iktar safja għall saħħa tagħna aħjar, jiena naħseb direttiva li hija flessibbli li hija possibbli li natwawa. L-intenzjoni tagħna kienet li nippruvaw innaqsu il-limiti kemm jista' jkun sakemm ma kienx hemm regolament sekċar li jfisser affarijiet u dan irnexxinna nagħmluh. Issa bħala koleġislaturi rridu wkoll naraw verament jista' jsir fil-prattika. Nixtiequ nippromovu il-miżuri tal-biomass, miżuri għal dan irdiġa irnexxilna li nevitaw id-due legislation għax hawnhekk fuq l-emissjonijiet ma nistax ninkomplu nitkellmu fuqhom. Imma jintużaw ċertu impjanti biss mhux f'każijiet normali imma f'sitwazzjonijiet straordinari. Jekk iridu innaqsu l-burokrazija, dan kollu jekk ikun sistema ta' permessi dan jista' jsir. U l-istati membri għandhom jitalmu minn xulxin għax hemm stati membri li diġa qegħdin eh, qudiemnet u oħrajn li qegħdin ftit lura għandhom jikkupjaw lill-oħrajn. Qegħdin ninnovaw edin naraw li l-Europa verament qed tipprova tara li l-arja tkun iktar nadifa billi aħna nitrattaw il-problemi mill-eruq tagħhom. Issa. Is-Sinjura Torres Martinez. Aħna sodisfatti għax issa għanna bile fuq din il-proposta. Għedin tajjeb li naraw li tkun forza, forzata kullimkien fl-Europa, fil-Kanarji, fl-Azores, f'Madeira, kullimkien. Anki jekk l-gżejjer, hemm ċertu gżejjer li qegħdin il-bot, huma remoti dawn iċ-ċittadini xorta għandhom l-istess drittijiet bħal dawk li joqogħdu iktar fl-Europa mainland dejjem irridu insalvaw il-ħajjiet tan-nies u anki tal-pjaneta tagħna. Mhux irridu dejjem poġġu l-ewwel id-dritti ta' ċittadini u mhux tal-kumpanniji. Fil-Kanarji għandna waħda mill-ikbar impjanti fl-Ewropa il-Kummissjoni trid ukoll tiżgura li dawn l-istandards jiġu verament infurzati fil-prattika ċertu sustanzi li jinniċsu m'għandhomx biss jitħallow fl-arja. Mill-2009 kien hemm xi suspetti fuq il-frodi u xejn ma sar qabel faqqat il-frodi tal-Volkswagen nafu ġifiri li l-kombustibili huma kawza li hija ta' dannu għal tibdil fil-klima rridu naraw li fil-modelli ikonna changeover li hemm bżonn li namlu. Tal-waqt magħna il-summit tal-Kop ta' Pariġi u tajjeb li verament nuru l qed niġildu kontra tibdil fil-klima. Grazzi ħafna u issa għannom tal-ħodor is-sur Eichhout. First of all. Grazzi tassew l ewwel qabel kollox fissem ix-shadow rapporter li ma setax stax tattendi hawnhekk nixtieq nirringrazzja l relatur tal-li jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna. Eh, biex wasanna dan il-fajl huwa wieħed importanti ħafna. Ilna niddiskutu ħafna, niskutuhom ħafna illum dawn l-elementi ta' sniġġis u se rodu tkellimna fuq il-karozzi u se nitkellmu fuq l-MCPs. Dejjem huwa diffiċli li wieħed jasal għal leġislazzjoni kull darba li niddiskutu l-kwalità tal-arja nisimgħu illi l-aktar ħaġa importanti hija politika li tassewija immirata biex tindirizza is-sors tal-problema. Imma malli nagħmluha din il-ħaġa ikun hemm ħafna talba għal sensazzjoni ta' ta' dati, ħafna noqqasijiet, ħafna eċċezzjonijiet u eżenzjonijiet u l-istess ħaġa ġara hawnhekk u għalhekk hija ħasra wkoll il-kunsill mhux qiegħed hawnhekk għaliex il-kunsill kien qiegħed fuq quddiem biex joħloq dawn in-noqqasijiet din leġiżlazzjoni. Qed nieħu gost li l-Parlament irnexxielu ineħħi ftit minn dawn in-noqqasijiet din ser dan ser nappoġġaw għaliex ser jindirizza 20% tal taħt il-stealing tal-emissarijiet nazzjonali, imma meta nindirizzaw dawn l-affarijiet, ejja nkunu nieħdu l-affarijiet bis-serjetà għaliex xorta nkella se nkunu din namlu diffiċli għalina biex nilħu kwalità tal-arja tajba ta' detriment għaċ-ċittadini tagħna fuq din il-ħaġa irna xxilna imma mhux daqstant kien ikun tajjeb li kieku l-Kunsill ikkopera kemm xejn iktar. Grazzi. Għandek blue card, sur iCout. Taċċetta? Sur Ezrich, jek joġbok. Tista' tressaq il-mistoqsija tiegħek f'nofs minuta. Grazzi tal-li għacċetajt il-blue card tijaj f'dan il-ħin fil-qosor. Inti qed titkellem fuq li nattakkaw is-sors. Is-sors tal-tebniġis huwa l-industrija. Mnar l-industrija hemmx il-finanzjament u l-flus biex inħalsu għal miri kollha li aħna għandna għal arja nadifa. Ma taħsibx li l-industrija li tiġi konsidrata u rridu naraw li kwalunkwe miżuri li jittieħdu irri ikunu anke favur l-industrija sabiex l-industrija tkun ukoll tibqa' tkun is-sors ta' tniġġis u anke is-sors ta' is-sors ta' rikkezza. Iva, aħna konna pjuttost favur l-industri f'din il-ħaġa, Palissa qegħdin inħallsu biljuni għal kura tas saħħa minħabba tniġġi salarja tagħna dan jitħallas minn kulħadd. Anke inti naħseb taqbel illi min inġġa saħallas aħna qed nagħmlu hawnhekk huwa li naraw li dawk li qed iniġsu u ma dawk li qed ħalsu mhux is-soċjetà tħallas għal min qed inniġġes u naħseb li anke minn ħatijak din hija xi ħaġa li anke forsi tista' tilqa'. Grazzi tassew sur Eichhout issa għal minuta is-sur Pier Nicola Pedicini. Iva, u veru li permesta ta' din il-proposta edin nimlew nuqqas leġislattiv li għanna fuq l-impjanti ta' kombustjoni li għatma kienu regolamentati, ma il-vojt, ma tistax timleħ bil-vojt, Per eżempju, ma ġewx inklużi l-affarijiet bħal merkurju u diossina per eżempju, din hija raġuni għalfejn din mhix ħaġa kompluta. Tibdiliet li waslu il-Parlament dajfu l-proposta tal-Kommissjoni apparti minn hekk ġew esklużu wkoll mill-leġiżlazzjoni. il pjattiformi għal offshore plants kif ukoll dawk tabija ma li jistaw e, inniċsu minar limitu. Jek nitkalmu fuq e, xol, kompetitivita tal-imprizi i edha fil kapacita ta' innovazzjoni ġifiri li jużaw e, sorsi ta' enerġija notfa u bxejn. U dejjem użaw l skuza ta' aħjar dam mill xejn qed nerġgħu inħalsu għal kumpaniji multinazzjonali tal-petrolju. Grazzi. Grazzi tassew. Naddu issa għal Sur Balso, membru mux affiljat, Grazie ta' sew, Signora President, grazie ta' leqta tini il-mikrofonu. Meta il tajtu fil-ġunju l-Kommissjoni għalet il-Unjoni Ewropea għalet forn tradizjonali li hija impenjata biex tiżgura li tassew innaqsu il-triġis li għanna fl-arja tagħna u li nuru bl-eżempju anke li l-pajjiżi terzi din hija stqarrija li gborin bijem ma tistgħu taraw xi tiġri bil-Volkswagen eh, tajjeb li kieku xi ħadd joqgħod eh, jiftaħar imma eh, dak li ġra Volkswagen issa dajje reputazzjoni tagħna ma responsabiltajiet tagħna, responsabiltajiet tagħna mhumiex li nraqqgħu il-pannu bil-qarħmar imma li tkollna regolament tas-sew tajjeb li huwa meħtieġ għax għandna ħaġa oħra li għandha x'taqsam ma dan ir regolament li l-ħajja ta' ċittadini tagħna qed tiġi affettwata. Il-kummissarju feraħ li relatur qed nieħu gost nisma' din il-ħaġa għaliex kien hemm emendi importanti ħafna f'dan ir-rapport u ma konċ naċċetta dan il-dokument minna dawn l-emendi ġo, dan ifisser li inti tappoġġa dawn l-emendi li jinkiku ma konċ nistrappoġġa dan il-rapport li kiku ma kellniex dawn l-emendi. Grazzi, issa l-onorevoli Schreiner Perik. Grazzi tassew, signora Presidenti, jina nixtieq nirringrazzja li rapporter tal-li ħadem da sektajjeb fuq dan id-dossier li huwa pjuttost tekniku. Din hija wkoll kwistjoni ta' politika hawnhekk qed nitkellmu fuq emissjonijiet li joħorġu mill-MCPs impjanti li nistaw insibuhom f'żoni rurali fil-kampanja fil, fil, tagħna dawn għalhekk huma regoli importanti ħafna. Iva l-ħaqna kisbiet irnexxilna innamlu progress fil-kwalità tal-arja tagħna. Iżda mhux dejjem il ħakna l-limiti neċessarji għalhekk l-kwalità tal-arja tagħna rridu jridu mmexxuha aħjar jekk irridu ngħinu ħajja ċittadini tagħna m'għaddux għalhekk inħallu eh, noqqasijiet f'din il-leġislazzjoni jridu kollna fi soluzzjonijiet prattiċi. Għalhekk tajjeb illi l-Kummissjoni fi żmien qasir tiddeċidi fuq il-valuri tal-limitazzjonijiet li għandhom ikunu eh, implementati anke fil-teknoloġiji ġodda. Mhux ma stax dejjem naċċettaw valuri ta' limiti ola. Nistaw nħarsu koll lejn teknoloġija li tnaddaf fl-arja u l-ispejjeż involuti f'dan it-teknoloġija hija xi ħaġa importanti ħafna rridu nħarsu kolejn lat prattiku u lat ta' xogħol ukoll għaliex jekk se jkollna nkaċċu eh, ċertu nies minn xogħol tagħhom nagħlqu ċertu industri, rridu nieħdu l-miżuri neċessarji biex dan nevetaw. Għandna nkunu ambizzjużi fuq l-ambjent tagħna ma m'għandniex inkunu fundamentalisti. Naħseb li numru ta' gruppi rappreżentati fil-grupp tal-ambjent fil-Kumitat tal-Ambjent kienu favur ċertu eċċezzjonijiet li għandhom jiġu implementati speċjalment f'żoni fil-kwalità tal-arja għada adegwata grazzi tassew issa għall-Onorevoli Parnio. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sur Komissarju, Eh, ftit jiem irbot minn eh, COP21 naħseb illi l-ħarsin tal-ambjent tagħna u ġrieda kontra missjonijiet rridu ikunu eh, fil-qalba tal-ħidma tagħna. Rridu nagħmlu l-almu kollu tagħna biex intejbu l-arja madwarna u fl-Ewropa sar studju li juri illi madwar 340.000 imwiet kull sena huma responsabbli minħabba l-kwalità tal-arja, ġifieri minħabba arja impura. Allura jiena nifraħ għal adozzjoni ta' dan ir-rapport illum. Nexxina niksbu eh, limiti eh, ta' eh, per eżempju diossidu tal-karbonju u emissjonijiet oħra bħal carbon monoxide informazzjoni kollha importanti illi twasal biex l-Ewropa leġizla dwar dan is-suġġett Jiena ta' sew nifraħ eh, illi għanna rapport, rapport eh, illi jirrapprezenta ġlieda effiċenti eh, u li twassala rizultati. Grazzi l-Onorevoli Gerling, grazzi Signora President, fissem id-delegazzjoni tiegħi nixtieq nil dan il-ftehim. Naf illi dawn kienu negozjati diffiċli u dan il-ftehim juri kompromess fost opinjonijiet differenti. Nixtieq naħtaf din l-opportunità biex nifraħ ukoll li rapporter għal kif mexxa dan id-dossier. Jien nemmen li importanti ħafna li nilħu ftehim u li dan jiġi implementat mar kemm jista' jkun kwalità tal-arja li mhix tajba hija waħda mill-problemi li għandna bħalissa fl-Ewropa. Faċli li wieħed jitlob perfezzjoni, imma kultant il-perfezzjoni hija l-għażu ta' dak li hu tassew tajjeb. Jiena għalhekk qed nieħu pjaċir nara li qegħdin inkunu pragmatiċi u li nippermettu wkoll li jkun hemm investiment teknoloġiji ġodda u sorsi ta' enerġija li tiġġedded li jistgħu jħoss din dawn is-sorsi. Grazzi tassew. Grazzi lilek, issa l-Onorevoli Torvalds. Grazzi tassew. Inna ġurnata nitkelmu fuq il-kwalità tal-arja u l-aspetti differenti tagħha u dan juri li aħna imħazbin. U dan bir-raġun. Qabel ma tlaqt għal biex niġi Strasburg, Strasburgu jiena rajt mm, xi ħaġa fil-Finlandja. fil finlandja illi l-aktar arja nadifa edha fil-laplans tal-Finlandja. Għammek, għandek inqas minn żewġ persuni għal kull kilometru kwadru, għalek din hija raġuni. Aħna hawnhekk għandna kompromess bilanċjat illi jiżgura illi kulħadd fil-sat membri kollha jagħmel l-isforzi tiegħu biex iġġiet it-tniġġis tal-arja. Imma xorta għatridu nsibu soluzzjonijiet. Iż dawn l appjan fil-Finlandja huwa eżempju ċar. Kif tafu? Aħna għanna xitwa kiesħa fil-Finlandja tant ma kiesħa li naraw lil Father Christmas fuq l-sledge tijaw f'dawn iż-żoni, dak kollox għallum, grazzi. Il-President, grazzi tassew għadu mux żmien il-miliet għalissa. Naddu issa għall-Onorevoli Koneċna. Grazzi, Signora President. Sinjuri, il-Parlament Ewropew, kif ukoll il-Parlamenti Nazzjonali, ilhom jindirizzaw dawn l-emissjonijiet għal żmien twil ħafna u irnexxielna f'ċertu aspetti. Issa qed gost li qegħdin nagħtu attenzjoni għal dawn l-impjanti li huma ta' taħt il-50 megawatt. Għatfadlilna ħafna x'namlu bħal per eżempju id-diossidu tal-kubrit għaliex dan jista' jkun xi ħaġa kontraproduċenti. Per eżempju, l-impjanti ta' tisħin jistaw jużaw il-faham u lek l-emissjonijiet jitilaw. Iżda jiena ser nappoġġa din il-proposta aħna għanna impjanti f'reġjun tiegħi illi qegħdin joħolqu ħafna emissjonijiet. Mhux biss dawk Repubblika Ċeka imma anke dawk ġej mill-Polonja irridu innaqsu l-emissjonijiet fil-pajjiżi kollha kbar u żgħar għandna nippruvaw nkunu ġusti. Grazzi tassew, Sinjura Koneċna ngħaddu issa għall-Onorevoli Reid. Għal-minuta. madam president my party believe in the importance of improving air quality Partiti għajem fl-importanza li ntejbu kalta tal-arja fl-Ewropa iżda aħna kontra proposta tal-Kommissjoni li noħolqu leġizlazzjoni ġdida f'dan il-qasam. Aħna konna kontra id-direttiva tal ekodizajn u il-direttiva tal missjoniet industrijali għalhekk aħna kontra wkoll direttiva li tkopri l-MCPs. Aħna nopponu dan l-iskema obbligatorja li tiġi implementata għall-impjanti kollha għax din mhix kwistjoni li għandha tiġi immexxija minn burokratiċi persuni burokratiċi fl-Ewropa. Irridu illi għanna nimplementaw direttiva li ittaffi il-responsabilitajiet li nimplementa din id-direttiva ftit dawk li jistaw jinvestu f'dan il-qasam u dan qed aħna nkomplu nillimitaw permezz ta' din id-direttiva. Permezz ta' dan il leġislazzjoni mhux ser nkomplu nippromuovu l-industrializzazzjoni tal-Ewropa, irridu nkunu kompetittivi u nkabru kompetittività tagħna. Grazzi. Grazzi tassew, onorevoli Reid, issa ngħaddu għall-onorevoli Petir għal żewġ minuti. Grazzi, Sunura President, Kommissarju, il-tniġġis tal-arja jaffettwa l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem. Għanna ħafna imwiet minħabba t-nġis. Fl-2010 kienu e- ta' 400.000. Dan qed jiswina u koll bejn 330 biljun u 500 biljun euro hemm ħafna xogħol li qed jintilef, ħafna persuni li ma jaħdmux, ħafna spejjeż fil-kura tas-saħħa u biljun euro għal ħsara li qed issir lil bini. Skont din l-istatistika qed naraw illi kwalità tal-arja fl-Ewropa ila sejra l-qoddim mill-2003 sal-lum. Iżda l-problema ta' arja imniċsa għada f'saħħitha fl-Ewropa il-Kroazja ila għal deċenji sħaħ taħdem fuq leġislazzjoni nazzjonali għal impjanti żgħar u medji u aħna nkejlu kol kwalità tal-arja b'mod regolari. Sfortunatament il-Kroazja Eh, dbati minħabba tniġġis minn pajjiżi oħra. Għanna tniġġis mux pajizi minn għanna tniġġis minn pajizi li huma stati membri uħrajn li mhumiex. Għandin id-direttiva ġdida illi ma nistawx ngħaddu ajra. ma nistawx naddu minar kriterji minimi għal emissjonijiet tal-MCPs, imma mannix inkomplu inżidu il-pis amministrattiv. Grazzi. Grazzi tassew. Naddu issa l-Onorevoli Zorrinjo. Signor President, Kommissarju, dan eh, u importanti ħafna għas li jmiss fuq il-klima u fuq id-dibattitu dwar l-emissjonijiet Dan anka minħabba l-kriżi li kellna fis-settur tal-vetturi. Irridu nsostnu l-pożizzjoni tagħna għaliex aħna fuq qudiem fuq din il-ħaġa biex ninġildu qed niġġis. Irridu wkoll nisfruttaw iż-żvilupp teknoloġiku biex nibqgħu fuq qudiem fl-ekonomija ħadra u sostenibbli. Din mhix problema, din hija opportunità biex aħna inkolna leadership soċjali u teknoloġiku. Din il din għandha tiġi integrata mal-politika tal-enerġija u kif ukoll dak l-għandu xasam ma tneġġiġ salari, rridu nkunu kredibli fuq livell mondjali u għoddim pajizi oħra u għoddim il bqija ta' dinja. Fuq l-simplifikazzjoni tra proċess reġistrazzjoni u autorizzazzjoni din id-direttiva hija pass importanti l qoddim Issa nistennew li tiġi implementata grazzi tassew l-Onorevoli Toġnowski. Grazzi tassew, Sinjura President, Kommissarju, kif qed naraw eh, fil-frontieri tal-Istati Membri hemm ħafna li qegħdin ibatu minn tmiġġis li jkun ġej minn pajjiż ieħor dan jaffetwa territorji differenti. Għalek u importanti ħafna li nipruvaw nsolvu din il-problema li qed tiġi kkawżata mill-impjanti żgħar. Xorta waħda li jekk nillimitaw l-emissjonijiet din hija problema kbira jekk iridu insibu r-riżultat tanġibli huwa importanti li din il-problema nindirizzaw b'mod komprensiv biex ma nimponux biss regolamenti, regolamentazzjoni imma inqajmu kol kuxjenza dwar dawn l-affarijiet din hija xi ħaġa essenzjali li jkun hemm anke interess li nimmodernizzaw dawn l-impjanti u anke nappoġġaw l-innovazzjoni u r-riċerka ta' dawn il-dawn ristorsi ġodda ta' enerġija. L-Onorevoli Marja għal-minuta. Grazzi. Grazzi Grazie. Grazie. Grazie. Kummissarju jiena ma nistax nifhem kif qegħdin neskludu il reġjuni fil-periferija. Ovvjament il-lobby ta' l-enerġija irid ukoll jieħu l-importanza tiegħu, imma jiena ma naċċettax l-isklużjoni peress li jiena minn dan ir-reġjun il-kwalità tal-ajru u anki il-kwalità tal l mijiet jiena naħseb li stajna għamilna ix-xogħol mod ieħor naraw xumma xinuma il-bżonnijiet ta' dawn ir-reġuni l-artiklu 349 huwa qed jiġi ntużat għal fini ħżiena li jiena ma naċċettax u jiena nixtieq li l-kollegi jivvotaw favur l-emendi li ressaqt jiena. Grazzi ħafna. Und nun ist Herr Bill Etheridge am Wort. Grazie ħafna l eh, l eh, Bill Etheridge. Grazie, għanna eh, mm, direttiva ġejta biex nirġildu t nirġisa fl-arja. Jena ġej minn parti jisama mm, l estens tal-ponent u dan l-għaliex fi żminijiet industriali l-arja kienet illi jamarufa bħala mm, dik tal- sessjoni mniċsa għaliex ehm, dak iż-żmien kellha ehm, s-semma mimlija ehm, nirġis U fil-fatt il-gvern tagħna ħa miżuri fl-istorja tagħna, ma ma naħsibx li allura r-Renju Unit għandu jkun sottomess għal dawn it-tip ta' leġislazzjonijiet Ewropej, naħseb li nistgħu nikkontrollaw l-affarijiet aħna. Min jipprova jieħu din it-tip ta' inizjattiva, rrit joqgħod attent, rrit joqgħod attent biex m'għamilx l-output tal-kumpaniji tagħna iktar diffiċli, ġifieri ejja nqogħdu attenti u ejja ma nerġgħux nagħmlu l-iżball Renju Unit. Grazzi. Il-kellim li jmess is-sinjura Lokaċeska għaż minuti. Grazzi Sur Sinjora President, ċertament eh, naħseb li eh, din eh, din id-direttiva tagħmel parti mill-politika importanti, jiġifieri politika ambjentali. U ċertament li dan aħħar dan kien iktar u iktar importanti Din hija sfida eh, għall-istati membri, speċjalment meta nirrealizzaw li l-emissjonijiet ta' dawk l-elementi li jnixsu eh, huma mm, bejwet uħar responsabbli għal 400,000 mewt prematura u nafu wkoll li eh, Eh, spiża ta' dawn eh, l-elementi ta' tnirġis eh, li tista' anki ta' sala l-900.000 euro. Qed naraw kumpaniji kbar bħal Volkswagen illi għanti kontribuċu għal dawn l-emissjonijiet, rridu naraw aħna x'qed namlu u x'wassal ukoll biex ġgant industriali bħal Volkswagen jiffalsifikaw eh, ċifri. Eh, naħseb li din trid ġanna nirriflettu. Nixtieq nifraħ li sur Andrej Ġreb għal rapport tiegħu U eh, grazzi u koll tal-li ħan konsiderazzjoni eh, il-partijiet kollha interessati eh, f'dil kwestjoni. U importanti għalina u għall-entitajiet kollha Ewropej li jieħdu miżuri illi juro kautela u illi huma wkoll sensibbli. Id-dioxidu tal-karbonju u il-partiċelli ta' mm, li nifsu rridu eh, jkunu konsidrati u rridu naraw ukoll li ma nżidux il-pis amministrattiv eh, dak kolla voluti fi setturi li eh, ma koll ma jaffetwawx l-ispejjeż ta' mm, ta' tisħin u allura tal-enerġija illi jistgħu jaffetwaw mod negattiv il ċittadini tagħna l-Afrika Demaħ. Sinjuri, jena ninsab tassew kontenta illi qed eh, naraw dibattitu eh, illi eh, imis ma l-għanijiet illi ħana nishtiqu nilħu. X'qed ngħidu hawnhekk, irridu nipprovdu arja nadifa fl-Ewropa biex bekk mijiet teluf illi rajna imutu qabel iż-żmien minħabba t-neġġis fl-arja kull sena, kull sena Jien nitkellmu dwar l-ispejjeż, pereżempju, qed nitkellmu dwar spejjeż eh, li jammonta għal 300 bejn 300 u 300 u 500 biljun euro. Eh, ġviri, eh, dawn huma biss xifri fis-sena rridu eh, narfu x'hemm eh, hemm barra qed nitkellmu dwar xi ħaġa illi hija tassew fl-interess tal-ċittadin Ewropew li naġixxu qed nitkellmu wkoll fuq it twaqif ta' miżuri illi eh, ukoll rridu naraw li jiġu segwiti minnaħa segwiti minnaħa tal-industrija. Issa s-sorja kif Grazzi, Signora President, dan ir-rapport huwa fuq it-naqis ta' regolamenti fuq eh, MCPs eh, u naħseb li dan eh, joħloq problemi rridu nippruvaw nillimitaw l-elementi li jnirċsu fl-arja imma regolazzjoni eccessiva tamela diffiċli biex aħna kunu kompetittivi u toħloq spejjeż addizzjonali aħna għandna regolamenti eh, rigorużi fil-waqt li eh, nies eh, oħra bħal per eżempju pajjiżi oħra Ġappun, l-Istati Uniti, ċina e jipruvaw jamlu minn kollox biex waqfu standards bħal dawn illi jidħlu f'pajjiżhom Allura naħseb li dan jagħmel iktar u iktar diffiċli biex l-operaturi tagħna joperaw fuq livell dinji u iwaslu għal ukoll għal terf ta' xogħol. Mela, mhux irri li rridu naraw li nżidu l efficienza mhux illi nżidu l-ispejjeż. Grazzi, u issa l-Honorable Boylan. Grazzi, Sinjor President, għal volja ma naqbilx ma numru ta' sanzjonijiet dan ir-rapport nilqa din eh, leġislazzjoni li eh, l-emissjonijiet eh, mill-MCPs ħaj jkunu qed jaqgħu taħt leġislazzjoni l-ewwel darba naħseb tajjeb illi l-ewwel darba nikkonsidraw dan. Nafu li dawn l-emissjonijiet eh, eh, eh, huma responsabbli għal mijiet ta' eluf, per eżempju fil-pajjiż u huma responsabbli għal 1300 mewt u nafu li l-ispejjeż jammontaw għal 300 biljun kull sena fuq livell Ewropew. U eh, ma nistawx nibqaw eh, natu bissi eh, l-kwalità tal-arja, anki il- jekk rridu nuru rwieħna serji f'din fl-indirizzar ta' din il-problema nistgħux nagħlqu għajnejna għal ċertu elementi nġiesa fl-arja. Issa għal żewġ minuti is-sur xogor. Minkejja l-progress biex nindirizzaw il-problema ta' per eżempju eh, diossidu eh, tal-karbonju eh, u elementi oħra mm, naħseb illi huma rnexxilniex bizzejiet nindirizzaw il-problema. Et naraw li dawn l-emissjonijiet qed ikomplu jaffettwaw il-kwalità ta' ħajjitna u wkoll qed jikkawżaw spejjeż spess fis-sistema tas-saħħa barra minn hekk qed jiswew ħajjet ta' bosta mijiet ta' eluf għalek naħseb li din il-leġislazzjoni tista' temla il-vojt bejn direttiva tal-ekodizajn u direttivi oħra. Issa, meta naraw li 75 tal-MCPs u ma meċija mill-kumpanija zaru medji u importanti wkoll li ma jkunx hemm pis amministrattiv u finanzjarju qawwi wis fuq dawn l-imprizi. allora naħseb li eh, rridu nadattaw irwieħna skont id-daqs tal-impjanti u skont ehm, il-livell ta' ħarsin li rridu nagħtu eh, l-ambjent. Eh, fil-każ ta' mm, distributors ehm, u ta' sistemi ta' mm, izolazzjoni u koll narqalli kunem konsiderazzjonijiet speċifiċi. Grazzi u issa issur Kumpula Natri. Grazzi ħafna. Etni niddiskutu da netar twis eh, ċertament rridu eh, intejbu l-kwalità tal-arja din hija xi ħaġa li jiena niddiskutu eh, għall aħħar 10 snin. Ċertament ehm, illi għanna għoddimna kompromess tajjeb eh, u naħseb illi juri illi regoli komuni eh, dejjem huma aspett pozittiv ċertu partijiet tal-Ewropa l-kwalità tal-ari jar minn bnadi oħra u ċertament eh, sfortuna. Sfortuna li konna kunu daqshekk radikali ma nista' naqbel ma dan il-kompromess li għanna, il-kwalità tal-arja tajba, nadifa, illi hija garantita. Ħajkun hemm perjodu tranzizjoni fejn ħan nitkellmu fuq enerġija li tiġġedded u l-biomassa. Nasab li hemm bilanċ ta' bejn vantaġġi u żvantaġġi. Nixxen nirringrazzja li tim ta' negozjati li ħadu konsiderazzjoni proposti tagħna. Fatti li għanna bżon u koll rizervi, ġviri, grazzi ħafna. U teknoloġija nadifa, ċertament ġaħġa li għanna bżon għadaw l miżuri. Grazzi u issa l-axħar kellim u għasur Damjana Zoffoli għal-minuta. Grazzi. Grazzi, Signora President, dan huwa dan huwa rilevanti ħafna kif smajna dan ipatti għal noqqasijiet leġislattivi, dak għandu xaqsam mal-MCPs sa 50 megawatt dawn li ma kinux regolamentati fuq il-livell Ewropew. Iżda xorta waħda dawn l-impjanti jirrappreżentaw 80% ta' dawk użati. U joħol u terz tal-emissjonijiet fuq ta' NOx u elementi li nġsu. Tinġi salarja għandu impatt dirett fuq il-saħħa ta' ċittadini tagħna u fuq il-kura tas-saħħa servizz ta' kura tas saħħa xogħol anke li sar mill-relatur u anke s-sur Massimo Paolucci u s-sur il-Ministru tal-Ambjent taħt il-Presidenza Taljana dan waslu għal riżultat pozittiv. Din hija xi ħaġa koraġġuża li jekk tiġi implementata għall impjanti eżistenti u dawk ġodda se jtejjeb għat naqis ta' tniġġis mingħajr ma nimponu pis żejjed l-impriżi tagħna. Und nun ist im Rahmen des KCI-Verfahrens Herr Ricardo Saron Santos am Wort. Grazie, wir sind al KCI, so Ricardo Santos. Grazzi, ħafna, jiva, nasab il-diskussjoni ġiet fuqta u t-tkellem dwar l-isforzi li għanna bżon bejn kwalità tal-arja l-ridunaraw u bejn daw kolla li jitkarm fuq rizultati eh, favur is-saħħa, eċetera, eċetera. Grazzi għal dawn il-proposti qed nitkellmu dwar teknoloġiji li limitaw l-emissjonijiet, banijiet, eh, oġġettivi ċertament illi jrid ikun eċezzjonijiet għal reġjuni ultraperiferiċi, ċertament eh, nifmu l-insolarità, l-kustjonijiet ta' ġestjoni teknika u l-problemi enerġetiċi li staw iħabtu wiċċhom magħhom dawn il-pajjiżi fl-axar mela ħanna sem dak li għanna huwa eh, riżultat tajje permezz ta' impen permanenti biex insalvaw eh, il-wirt eh, il-wirt kulturali, ambientali u tal-pajsaġġ Ewropej. Grazzi ħafna u issa. Is-sur Marijas, eżis kollegi, Nishtiq nirringrazzja u nieħod l-opportunità nafu li daw l-axħar zewċ xitwiet eh, fil-Greċja, partikolarment fateni u fit-Tessaloniki kienet waħda diffiċli eh, ħabba il-memorandum li ziet eh, il-prezz tal gassa tal-tisħin u ta' mezzi oħra ta' tisħin dan wassal biex jintużaw biex jintuża materjal tal-ħruq eh, li jikkawża sustanzi tossiċi li kawza b'mod negattiv fis saħħa pubblika u ħoloq ukoll tniġġi suċpar fl-arja. X'fatt li jkun hemm ukoll zero vat eh, u eh, li jkun hemm limitu fuq uh, il-żejt ta' tisħin jew kella d-dawl l-elettriku għat tisħin e, issa għanna xitwa e, oħra ġejja u allura rridu naraw naqra x'ħa jiġri jekk it-trojkej x'ħa terġa' tibat titfa' f'sitwazzjoni ħażina l poplu grek. Grazzi. E, Kellim li jmiss Grazzi ħafna, Sur President, Sinur President, jena nappoġġa dan il-rapport illi eh, naqas l-emissjonijiet. Wata jappelli konna eżenzjonijiet sal-2030 għal-pjanti għal-impjanti tal-biomassa. Il-pajis l eh, Litwanja raġunijiet ġew ġew politiċi ovvji eh, qed nagħmlu tranzizzjoni għal għal eh, impjanti għal impjanti bħal dawn u allura nixtieq ħedġeċ il-Kummissjoni biex permetti eh, għal kondizjonijiet ta' konformità għal dawn l-impjanti eh, tkun hemm l-aspett ta' proporzjonalità li jitet in konsiderazzjoni eh, ċertament dawn il-pjanti huma xi ħaġa tajba li għaliex qed u wkoll xogħol u eh, avvanz fil-pajjiż tagħna u issa Sur Hogan. Grazzi, Signor President, onorevoli membri, eh, kif ħafna qalu fid-dikjerazzjoni tagħhom eh, naseb li din id-direttiva limitazzjoni ta' emissjonijiet ta' ċertu sistanzi hija tajba huwa hija wkoll xi ħaġa li torbot ma' bosta oħrajn li ġejjin eh, jekk eh, jekk inħarsu eh, madwarna naraw illi l-kolli ta' nistaw ntejbu għabin għajs ta' t-nġis ki il-biomassa rridu naraw illi intu imbuttatura rridu ntejbu sistemi ta' biomassa jkunu miżuri effettivi u talbu kol dwar kjarifiki u dwar kif din direttiva partikolari xa Tafetwa mat partikolari l-MCP se eh, il-rapporter u shadow rapporters għalu biex kemm jista' jkun innaqsu il-pis fuq il-kumpanija żgħar il-medju din kienet waħda mill-anijiet prinċipali. Aħna naqblu naraw li eh, dak li qed nimplementaw eh, jipprovdu l-aħjar bilanċ ta' spes u benefiċċji u naraw li kunem eh, l-implementazzjoni kif suppost eh, it-naqis eh, ta' monitoraċ għal impjantizar u i situazzjoni fl reunjoni tal-delegata franċiż ħana et nieħdu għan konsiderazzjoni fil-fatt għanna proposti li tapplika u koll għall-iktar reġjuni periferiċi. Ma' Rrit, rrit nejt li aħna qed nieħdu konsiderazzjoni realtà ġenerali imma wkoll nieħdu konsiderazzjoni ċirkostanzi partikolari f'dawk il-gżejjer l-istess bħal pereżempju eh, kif eh, kif eh, nikkonsidraw li jiġu wkoll f'Mainland Europe fil-territorju Ewropew tal-qalba jena nishtiq għannom tal-komissarju Verra nifraħ il-rapporter u xedo rapporter xedo kolla illi setaw jamlu dan il-rapport eh, Realta. Grazzi għal-kompromess illi ntlaħa u li nishtiq nejtu koll illi laħa eh, bil unanimu. Grazzi u issa is-sur Andre Grip eh, Grazzi, eh, Senjor President, nishtiq nirringrazzja l komissarju Hogan, partikolarment eh, ħabba li saħa fuq il-fat li eh, dan huwa frott ta' tim kollu ta' negozjati. Qed nieħdu konsiderazzjoni għanijiet ambjentali importanti illi jikkontribwixxu għal mod kif aħna nikkonsidraw l-ambjent ħan kontribuxu biex innaqsu il-numru ta' mart a kawza ta' tniġis tal-ajru nafu li hemm interessi ta' negozji importanti si jekk qed nitkellmu fuq eh, SMEs jew nkella l-istati membri in ġenerali li Issa kolom problemi b'dawn l-MCPs. Nixtieq nirringrazzja hawnhekk ukoll l president Lavija illi kien prezenti tul il-proċess kollu eh, ta' negozjati. Nittama li l-istati membri jimponu standards iktar vinkolanti u eh, partikolarment fejn memx konformita mal-użu ta' teknoloġiji state of the art. Naħseb illi miex kwestjoni li l-istati membri mandomx il-possibilita li jimplementaw il-politiċi, il-politika tagħhom dejjem jistgħu jiżaw id-drittijiet tagħhom fejn jistgħu jintervjenu. Ġifieri dan irid isir partikolarment fejn qed isir iktar tniġġis. Issa, l-eżenzjonijiet, e, dan huwa minnu li jkun hemm eżenzjonijiet e, li aħna ħarisna lejn il-possibiltajiet e, soluzzjonijiet partikolarment fejn qed nitkellmu dwar il-biomassa mhux dwar sorsi ta' enerġija li jirġeddu hemm partiċelli ehm, illi eh, nirsu das particles, ġifiri rridu nafu dan, jekk wieħed irid jibni pjan ġdid jew nkella jekk jibni jekk nibnu pjant illi neħħi dawn it-tip ta' neħħi l ta' dawn tip ta' partiċelli, allura forsi eh, għadna isma aħjar l-impjant li jem jintuża eh, jintuża saċertu żmien un bat eh, jimbena l-pjan il-ġdijt nixtieq u koll da koll li ringrazzjawni tal tal-mod kif hemm xew l-affarijiet u nixtieq minn ħatejn ringrazzjakom għall-appoġġ tagħkom tul il-ħidma kollha. Grazzi ħafna l-rapporter dak jala id